Nishtiq li niftaħ is-seduta l-odwa tajba lil kulħadd eżis kollegi. Gracias. Una cuestión de Għandi mistoqsija point of order, jekk joġbok. Fil-nofsinhar eh, ir-Filippu huwa nistieden hawnhekk aħna nixtiequ li ngħidu li aħna ma nixtiequx nilqgħu din il-ħaġa aħna bħala parlament irridu nirrepreżentaw demokrazija fl-Ewropa u aħna nixtiequ li ma niftħux il-bib għal dan il ma kienx elett bil-elezzjoni demokratika. Jena nixtieq il-President tal-Parlament Ewropew ma jippermettix li kap ta' stat li mhuwiex leġistmu jkun jista' jintervjeni jindirizza lil din l-awla, grazzi. Ba kollegi, kenda ka. Signora, kollega, jiena naħseb li ma nistax ngħid li hemm xi ksur kontra demokrazija. Aħna kanna mistednin simili qabel ukoll. Issa għanna viċi President tal-Kommissjoni, reprezentant tal-Unjoni tal-Affarijiet Barranin Politika tas sigurtà għanna dikjerazzjoni minnaħa tagħha dwar l-attakki mill-arju li tali mexxija mill-Stati Uniti fuq l-isper tal-Mizzan San Fontiev kundus fl-Afganistan nista' nejdilkom minn issa ma nistax naċċetta l-ebda karta blu. U nistaw nibdew bid-dekjerazzjoni fisem il-Viċi President tal-Kummissjoni Reprezentanta Orja tal-Unjoni.